Proċessu verbal għal xedinzej dejer xi tek. Niftaħ is-seduta għal sessjoni plenarja. Il-minuti tal-bira tqasmu jekk hawn xi ħadd li jixtieq jikkummenta jista' jidher li mawx kummenti mela dawn il-minuti approvati. U issa ngħaddu għall-ewwel punt li għandna għallum għar nofsinhar ir-rapport tas-Sinjura Mezzola il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta. Signora Mezzola. Dent, meta ġejt fdata biex naħdem fuq l-abbozz ta' liġi dwar il-gwardja ewropea tal frontiera u tal-kosta ħadd ma ħaseb li stajna nkunu lkoll flimkien hawnhekk illum f'inqas minn sitt xhur minn meta l-kummissjoni ewropea ppreżentat din il-proposta fuq il-mejda. dan il-proċess kien wieħed intensiv u ħadilna ħafna ħin biex niddiskutu d-dettalji tekniċi li toffri din il-liġi però grazzi għar rieda tal kollegi tiegħi speċjalment ix-shadow rapporteurs il kummissjoni ewropea u l istati membri mmexxija mill presidenza tal kunsill bilna fuq sistema ġdida li aħna lkoll nistgħu nkunu kburin biha. matul in-negozjati li kellna aħna dejjem żammejna f'moħħna li rridu nkunu ġusti ma' dawk li jixirqilhom protezzjoni sodi ma' dawk li mhumiex eliġibbli jew li qed jippruvaw jiksru r regoli u ħorox ma' dawk li qed jinqdew minn nies li huma vulnerabbli. jekk aktar tard illum nivvutaw biex nikkonfermaw din il-liġi dan ifisser li kontra kull aspettattiva ser jirnexxielna nelbu l-aħħar ostaklu biex ikollna forza ġdida ta' għaxar telef gwardji tal-fruntiera u personal operattiv li ser tiġi fis seħħ fi żmien qasir fis-snin li ġejjin dawn huma n-numri li għandna bżonn sabiex nassiguraw is-sigurtà tal-fruntieri esterni tagħna sabiex nagħtu l-ispinta li għandna bżonn sabiex niġġieldu l-kriminalità li niżguraw id-drittijiet fundamentali huma mħarsa f'kull attività tal-aġenzija u sabiex niffaċilitaw l-immaniġġjar tal-migrazzjoni li niżguraw is-sigurtà tal-fruntieri esterni u li l-istati membri jissodisfaw ir-responsabbiltajiet tagħhom huma punti kruċjali sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw b'mod effettiv is-sitwazzjoni preżenti tal-migrazzjoni. din il-liġi mhijiex l-unika soluzzjoni li għandna bżonn f'dan il qasam iżda hija pass neċessarju li jrid jittieħed flimkien ma' oħrajn fl-eventwalità li niffaċċjaw kriżi oħra simili bħal dik li kellna fl-2015 l-istati membri li jinsabu fil-fruntieri esterni bħal malta u għawdex jistgħu jitolbu li jiġu stazzjonati personal għal interventi rapidi fil-fruntiera sabiex jirċievu għajnuna li tant ikollhom bżonn biex jindirizzaw is-sitwazzjoni. ir-regolament li aħna nnegozjajna fl-aħħar ġimgħat ma jitrattax biss fuq dawn l għaxar elef persuna din il-liġi tfisser li ser inżidu l-effettività tal-operazzjonijiet tar-ritorn b'mod konsidervoli speċifikament għal dawk il-persuni li mhumiex eligibbli għal protezzjoni. ser ikun hemm aktar possibbiltajiet biex l-istati membri jiġu mejjuna f'dan il-qasam bħal pereżempju fl-identifikazzjoni tal-immigranti irregolari u fl-għajnuna li ser tingħati biex jinġiebu dokumenti tal ivvjaġġar u assistenza oħra fir ritorn fl-aħħar nett jiena partikolarment kburija li rnexxielna noħolqu rwol ġdid fl-aġenzija dik tal-osservaturi tad-drittijiet fundamentali li ser ikunu minn ta' quddiem biex jiżguraw li d-drittijiet ta' kull persuna jiġu rispettati. lan tagħna kienet li nistabbilixxu livelli ġodda u għolja ta' protezzjoni f'konformità mal-valuri ewropej li tant aħna nogħżu anki fuq kwistjoni sensittiva bħal din għamilna dan għaliex l-unjoni ewropea għandha tkun waħedha waħda li tikseb tipproteġi d-drittijiet fundamentali meta dawn hemm bżonnhom l-aktar. grazzi avramopoulos għandek il-kelma. Grazzi. Ippronunċajtu tajjeb ismek? trid iddum tippratika Eżis kollegi, mhux se niddejjaq ngħidilkom illi jiena inqis il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta bħala waħda mill-proposti ewlenin bħala element ta' politika għall migrazzjoni olistika. Aħna saħħaħna l gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta f'qasir żmien grazzi għall-isforzi li għamilna. Aħna nafu kemm huma komplessi l-proċeduri leġislattivi għalhekk naħseb ilkoll naqblu li dinja verament kisba. Jiena nixtieq nesprimi r-ringrazzjament tiegħi lill rapporteur is-Sinjura Mezzola, lill shadow rapporteurs, lill Presidenza Romena, talli sabu kompromess tant bilanċat fuq din il-proposta. Dan il-ftejim għal darboħra jurina illi meta naħdmu flimkien nistaw verament niksbu riżultati ġenwini u nistgħu nuru liċ ċittadini li l-Unjoni Ewropea hija lesta u kapaċi tieħu azzjoni. Meta faqqat il-kriżi u waslet fl-eqel tagħha fis-sajf tal-2015, l-Ewropa inqabdet fuq siq waħda u ma kienieċ preparata. Bi flussi ta' migranti illegali mill-frontieri tal-Vant u ta' nofsinhar fil-Mediterran, aħna konna nafu illi bil-fors kellna nieħdu azzjoni soda. Ma kienx hemm Aġenzija konsolidata għal frontieri Ewropej ma kienx hemm hotspots u laqas preżenza operattiva fuq livell Ewropew. Is-sistema Ewropea għall-azil rajna illi ma kienx idonea. Is-sistemi tal-informazzjoni li kellna ma kinux qed jikkomunikaw bejniethom u eh, eh, il-kuntatti il li kellna mal-pajjiżi terzi kien frammentat. Għalhekk aħna kellna nieħdu azzjoni fl-immedjat u anke fuq medda twila ta' żmien u biex naħdmu fuq dawn l-affarijiet kollha simultanjament. Issa, erba' snin wara, kulħadd, kull min jipprova jaqsam il-frontieri b'mod illegali jiġi identifikat, jittieħdulu l marki tas swaba u mbagħad eh, jiġi streamjat. Illum għandna Gwardja Ewropea tal-frontiera u tal-kosta u u sistemi tal-informazzjoni għall-immigrazzjoni għall-frontieri u s-sigurtà. Permezz tar regolament il-ġdid illi qed niddiskutu issa, inkunu nistaw namlu aktar u niksbu aktar. Wieħed mill-elementi prinċipali hija li il-korpi tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta jridu eh, jizdedu sa 10.000 min issa sa l-2027. Madana kollu, naraw l-ewwel skjeramenti diġà minn l-ewwel ta' jannar ta' l-2021. Elementi ieħor importanti ta' din il-proposta u xi ħaġa importanti li tbiddel l-affarijiet huwa illi l-Aġenzija u l personal tagħha ikollhom ukoll setat eżekuttivi. Dan ifisser illi ikunu jistgħu jagħmlu xogħol fuq il-ġestjoni tal-frontieri u r-ritorn Ovvjament, l-awtoritajiet kompetenti tal-istat membru akkoljenti jibqa' tibqa' responsabbli u għandhom il-kmant u l kontroll tal-attivitajiet illi ikunu qegħdin isiru mill-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta fit-territorju tagħha waqt illi jibqgħu taħt l-awtorità tal-Istat membru akkoljenti xi wħud mill-kompiti tagħhom huma il-possibilità li jiċċekkjaw dokumenti ta' identità li jawtorizzaw jew jiġħdu id dħul fuq il-punti taqsim tal-frontiera li jittimbraw id-dokumenti tal-vjaġġar li jagħmlu il-rondi u jwaqfu lil persuni billi bikunu qasmu l-frontiera b'mod illegali u jassistu fl-implementazzjoni tal-proċeduri tal-ritorn. Per eżempju, billi jħejju deċiżjonijiet dwar ir-ritorn u jeskortaw ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea li huma jridu jkunu ritornati bil-fors Personal operattiv se jirċievi wkoll taħriġ biex nizguraw illi ikun hemm l-ola standards professjonali u li dawn ikunu rispettati u li jkun hemm kultura operattiva li tiġi sviluppata bejniethom dawn il-ħaddiema. Il-kompromess se jiżgura li l-Aġenzija tkun tista b'mod aktar attiv u aħjar tagħti appoġġ lill istati membri fir-ritorni sabiex intejbu ir-rispons tal-Unjoni Ewropea għal sfidi migratorji persistenti. Nilqa wkoll bosta sviluppi oħrajn illi qablu fuqhom il-koleġislaturi bħala parti minn dan ir regolament fosthom l-semplifikazzjoni tal-monitoraġġ tal-drittijiet fondamentali fih dan l-attivitajiet operattivi tal-Aġenzija. Ir-rispett ta' drittijiet fondamentali huwa fil-qalba tal-inizjattivi kollha tal-Kummissjoni u anki fil-qalba ta' din l-attivitajiet kollha tal-Aġenzija Ewropea għall gwardja tal-Frontieri u tal-Kosta u l-autoritajiet kompetenti se jirrispettaw id-drittijiet fondamentali imnaqxa fil-karta. L-Aġenzija se taħdem it fit ma l-Aġenzija Futura Ewropea għall-Azil biex jiżguraw li jkun hemm aċċess għall proċeduri tal-Azil. L-Aġenzija se tiżgura illi dawk li m'għandhomx bżonn protezzjoni internazzjonali jintbagħtu lura fir-rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali tagħhom. Jiena nittama illi la darba ikonna il-Parlament il-ġdid il-proposta li titwaqqaf Aġenzija Ewropea għall-Azil tkun adottata mingħajr telf ta' żmien. Nittama jekk se jiġri. Irrid ukoll inżid illi jiddispjaċini li il-possibilità ta' ħlas ta' kull xar lill personal statutorju ma ġiex inkluż fil- test maqbul. Dana sabiex l-aġenzija tkun aktar attrajenti bħala aġenzija li tħaddem u anki tiffaċilita l-ingaċ tal-personal statutorju. Aħna se nagħmlu dekjarazzjoni fuq dan il-punt. Fl-aħħar imma mhux lanqas tmexxija politika ġdida għall-implementazzjoni tal-ġestjoni integrata Ewropea għall ġestjoni tal-frontieri din se tinħollo u tinkludi pjanar ta' kapaċitajiet għal Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta, tiżgura koerenza u konsistenza mal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Permezz ta' dan ir-regolament il ġdid kemm l-Aġenzija kif ukoll l-Istati membri se jkollhom lodda biex jantiċipaw u jirrispondu għal kriżijiet futuri fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni. Fl-aħħar nett dan ukoll se jgħinna biex inħarsu l-vijabilità dejjema ta' żona Schengen u l-moviment ħieles fiħdana. Grazzi tal-attenzjoni u ħerqani li nisma dak li għandkom xi tajdu intom. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa nagħti il kelma lill-Onorevoli Gajer. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, eżis kollegi. Bla ebda dubju dan il-mandat il-ġdid għall-Aġenzija Ewropea tal-Gwardji tal-Frontiera u tal-Kosta huwa pass importanti sabiex ikollha reazzjoni Ewropea l isfidi tal-immigrazzjoni. Kapaċitajiet um, personal sa' 10,000 ruħ, ajruplani u bekk l-Aġenzija tista' tkun operattiva u attiva. Ovvjament għal dan hemm bżonn ta' ħafna flus u dana jista' jiġri u jseħħ biss jekk aħna naqblu fuq MFF estis. Mela l-kapijiet tal-istatu tal-gvern per eżempju dawk tal-Awstrija, jekk intom verament temnu illi dinja xi ħaġa importanti, tridu tkunu preparati illi iżidu il-budget Ewropew u tridu tkunu lesti illi tħallsu. Imma din tista' tkun biss parti minn politika Ewropea għall migrazzjoni li tkun konsistenti. Urritu kon hemm element ta' solidarjetà fl-akkoljenza. Grazzi ħafna l-Onorevoli Coelho, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, kollegi. L-adozzjoni ta' din il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta Msaħħa huwa past il-qoddim lejn protezzjoni kondiviża tal-frontieri esterni tagħna għal aktar uh, sigurtà fl-Ewropa qed nitkellmu dwar 10,000 gwardjan tal-frontiera li jistgħu jkunu trasferiti lejn dawk l-istati membri li għandhom il-frontieri tagħhom l-iktar vulnerabbli jew inkella meta jkun hemm xi emerġenza. Aħna dejjem għadna li dan m'għandux jippermetti li l-istati membri ifarfru r-responsabilità tagħhom. Nofs dawn il-gwardji se jiġu mill-istati membri, imma l-istati membri huma lesti li jirrispettaw l-obbligi tagħhom il-Portugal pajjiżi se jkun lest fil-2021 biex jibat 110 spettur mis-servizzi tiegħu jiena wis nibża illi għal darboħra forsi fuq livell Ewropew qegħdin irwedu xi ħaġa li minħabba l-istati membri mhix se tkun possibbli hemm bżonn li konna um, rwol aktar stret fid-deċiżjonijiet illi uh, jittieħdu. President, inqas minn terz ta' deċizjoni dwar ir-ritorn fil-fatt ikunu implementati fil-Portugal. Aħna m'għandniex statistika dwar dan fl-aħħar net aħna se niskopru wkoll l-ambitu ta' movimenti sekondarji nkunu nafu kemm nies li jtolbu l-ażil jaħarbu mill-pajjiż li fejn ikunu talbu l-ażil u mbagħad naraw li hemm ħames gvernijiet illi ħlew il-Schengen u anki il-libertà tal-moviment mingħajr ebda eh, raġuni. Nirringrazzja l sinjura Mezzola għal biċċa xogħol eċċellenti u verament fi żmien rekord. Nidemula. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-rapporteur is-Sinjura Mezzola għal kooperazzjoni tant miftuħa Eh, illi kena għaliex minnajra ma stajniex infasslu din il-proposta leġislattiva. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill kummissarju Avramopoulos u l-personal tiegħu għall-appoġġ. Fl-2015 il-numru ta' rifugjati li waslu fl-Ewropa żdied mod drammatiku u għalhekk kien hemm urġenza illi aħna insaħħu l protezzjoni tal-frontieri Ewropej. Fl-2016 il-proposta il-ġdida dwar il-Frontex ġiet abbozzata. Il-proposta attwali hija verżjoni emendata tagħha u din il-proposta testendi l-ambitu il proposta testendi l ambitu ta' fejn tista' topera din l-Aġenzija tal-loka aktar rizorsi finanzjarji u aktar esperti sabiex jgħinuha fil-ħidma tagħha. Għalija u għal-grupp tiegħi kien importanti ħafna li waqt in-negozjati niżguraw illi il-Frontex tkompli tejn fil-salvataċ tal-nies li kunu se jitilfu fil-baħar din hija dan huwa dmir umanitarju ma nistgħux inħallu ministri tal-lemmin estrem eh, jilagħbu b'daw l-affarijiet u jiċċajtaw għal raġunijiet politiċi. Fl-istess waqt din il-proposta tagħti lill-Aġenzija aktar kompetenza fl-implementazzjoni tal-ritorni għal dawk il-persuni illi eh, jitolbu l-azil u dana ma jinna tal-omx. Imma dan għandu biss japplika r-refugġati fi territorju tal-Unjoni Ewropea l-Aġenzija la għandha opportunità politika waqas legali li tipparteċipa f'operazzjonijiet li um, dawk li tolbu l-azil morru minn pajjiż terz lejn pajjiż terz ieħor. Huwa importanti illi il-proposta saħħaħ l-impenji tal-Aġenzija l drittijiet fondamentali u drittijiet tal-bniedem tar refugġati hija ħasra ma illi meta konna qegħdin nagħmlu sforzi kbar biex inħarsu aħjar il-frontieri esterni tal-Unjoni, tal il-Kunsill ma setax jaqbel fuq il-Sistema Ewropea tal-Azil u r-riforma tas sistema ta' Dublin ma saritx minħabba l-imħuħ magħluqa. U anki il-ftejjin preliminari fuq l-Aġenzija tal-Azil ukoll kol minħabba l-egoizmu. Huwa importanti illi inħarsu l-frontieri ma dan mhux biżejjed fih innifsu għandna bżonn ta' sistema tal-Ażil Ewropea komprensiva u dana se jkun wieħed mill-kompeti ewlenin tal-Parlament li jmiss. L-Onorevoli Vistisen għal-minuta. Dak li qegħdin niddiskutu illum hija ammissjoni qegħdin nammettu illi l il frontieri esterni flok flok interni qatt ma kienu soġġetti għal miżura ta' protezzjoni biex inħarsu kemm il-frontieri kif ukoll iċ-ċittadini. Għalhekk 18-il eh, sena wara Schengen naħseb illi wasal il-waqt illi konna aġenzija tal frontieri u l-kosta. Ir-raġuni għalfejn ma nistawx nappoġġaw il-kompromess li ħareġ mit-trilogu huwa li qegħdin nibżaw li huwa ftit wis u tard wis. Tant fiha salvagwardji din il-proposta illi mhux se jkollha l-effett mixtieq fuq is-sigurtà Ewropea. Uh, ma tistax tgħin dint minn pajjiż terz jasal u jmur f'pajjiż terz ieħor. Aħna llum qegħdin naddottaw soluzzjoni illi mhix se tissodisfa la ċittadini u laqqa se tagħmel iċ-ċittadini aktar sikuri. Grisbeck, grazzi President, Kummissarju kollegi f'Settembru tal-2018 il-President Juncker ippreżenta riforma ġdida tal-Aġenzija Frontex u sentejn ilu rapporter fuq dat-tekst jiena kont qed nilqa' il-kisba importanti ta' din l-ewwel reviżjoni. Illum għannom tal-grupp tiegħi qed nagħmel l-istess ħaġa fi żmien rekord illi e, intuża, però hija ħasra illi e, fuq ċerti punti l ewwel jiena sodisfatta illi ħdimna tant malar fuq dan id-dossier f'approċċ bilanċjat effiċjenti għall protezzjoni tal-frontieri li jirrispetta drittijiet fondamentali kif talbuna namlu iċ-ċittadini. Jina kontenta illi għamilna pass il qoddim f'termini ta' budget, termini ta' kapacitajiet u kompetenzi kif għadna kif smajna. Żewġ elementi importanti illi nixtieq insemmi huwa li jiena kuntent illi aħna ħlaqna kontingent permanenti illi se jkun jikkostitwixxi 10,000 gwardjan tal-frontiera u li għalihom l-istati membri jridu bil-fors jikkontribwixxu. B'hekk se nkunu ferm aktar kredibbli minn dik il-riserva li għandna bħalissa u li ma tantx taħdem tajjeb. Jiġifieri dan huwa pass konkret il-qudiem u kien meħtieġ. Tieni punt jiena eh, bħala rapporter fuq dir-reviżjoni eh, xtaqt illi ikun hemm msemmi ċentru ta' taħriġ Frontex għaliex jekk aħna rridu naddu mill-viżjoni nazzjonali tal-protezzjoni tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea għaliex l-Istati membri huma kompetenti u għandhom rwol fondamentali. Imma jekk aħna rridu nkunu effiċenti fl-ispazju Ewropew u fiċ-ċirkolazzjoni ħilsa f'Schengen, jekk aħna rridu li jkun hemm eh, ftit kemm jista' jkun Ehm, difettux u irridu l-izguraw li l-Aġenzija tista' tikkollabora flimkien u tappoġġa lill awtoritajiet fl-istati membri. Biex dan ikun possibbli u fil-fatti u fil-realtà irridu noħolqu kultura ġenwinament Ewropea ta' taħriġ u il-test ek jitlob u biex Nala, nal nir nirringrazzja li Roberta Mezzola, il-rapporter, illi bl-enerġija taħħa bix xogħol u determinazzjoni taħħa u kooperazzjoni eccellenti, enitna biex navvanzaw, navvazzaw pass maġġel. U Iva, jena ovvjament se nivvota favur din ir-riforma. Grazzi. <clears throat> Signora Albiol Guzman. Esta legislatura che ya acaba ha estado din il-leġislatura li qiegħda tala kienet markata mill-abbondon ta' dawk li jmexxu fl-Ewropa mill-kull xejra ta' umanità politiki illi ħallu n nies imutu fil baħar torturi, detenzjoni u deportazzjoni f'pajjiżi fejn m'hemmx garanzija li jkun hemm rispett tad drittijiet tagħhom. Eh, kera r-realtà imma ekku ma l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea ma maħlaqniex kurituri sabiex jistaw jaslu b'mod legali laqas nistaw insalvawhom fil-baħar anzi l-NGOs qed jagħmlu dan ix-xogħol ta' salvataġġ dawk responsabbli għal din il-politika xi darba jridu jkunu iġġudikati għal dawk il-nies kollha eluf ta' nies illi tilfu ħajjithom fil-Mediterran f'dawn l-aħħar ħames snin. Il-politika tagħhom ta' eluq tal-frontieri li obbligaw l-immigranti jipperikolaw ħajjithom fil-baħar waslu għall-imwiet ta' bosta nies kuljum. Dawn huma verament prattiki inumani. Il-Gwardja Ewropea tal-Frontieri tal-Kosta hija um, forza ta' militari bil-budget ehm, enormi sabiex jalqu l-frontieri biex jagħmlu deportazzjoni biex iżommu l-immigranti biex jalquhom uh, f'ċentri u din hija il-driħ armata tal-Unjoni Ewropea sabiex ħadd ma jidħol fl-Ewropa huwa il-ħolma tal-estremisti illi rridu illi ħadd iktar ma jirfess l-art tat-territorju Ewropew. Thank you. And first of all, I would like... Grazzi ħafna, Sur President l-ewwel net xtaqt nirringrazzja l rapporter tal-kooperazzjoni eċċellenti u approċċ inklusiv ħafna ta' xogħol li għamlet. Jina naħseb li fil-parlament kellna pożizzjoni kostruttiva ħafna speċjalment eh, fil gwart ta' tfittxew salvataġġ. Aħna f'dillawla kollha votajna biex nassiguraw li Frontex ikollu mandat qawwi għal eh, tfittxew salvataġġ għaliex il-kriżi umanitarja li naraw kuljum eh, tiżvolġi fil-Mediterran, allura jiena kuntenta ħafna li hawn maġġoranza minn din l-awla ġew. Iżda l-istati membri rawa b'mod kompletament differenti huma waqfu l-tentattivi tagħna anke dak tar-rapporter biex tfittxija u salvataġġ tissaħħaħ fit-test ta' din il leġizlazzjoni U dan din hija problema tassew. Allura Frontex issa jista' jsalva biss persuni fih dan l-operazzjonijiet tal-frontieri eh, tan ġifieri 30 mil mill-kosta tas saqalija Dan din hija erja żgħira ħafna u dan mhuwiex il-post fejn għandna l-problema. U n nies qed jerqu fil-Mediterran bħalissa waqt li kulħadd iħares nafu fejn huma l-koordinati huma hemmhekk huma ċari huma magħrufa sew minn Frontex iżda ħadd ma qed imur isalva lil dawn in-nies. Eh, l-operazzjoni Sofija ma dix taħdem, l-NGOs qed jiġu kriminalizzati, l-bastimenti tagħhom qed jittieħdu l-Frontex ukoll qed jimmonitorja l-tfittxew eh, salvataġġ eh, qed jgħaddu lil gwardji tal-kosta tal-Libja fejn hemm gwerra u ħadd ma qed jiġbor it-telefon ħadd ma qed isalva lin nies hemmhekk u bekk l-Ewropa tmur kontra l-obbligu tagħha li salva għal ħajjiet u tibat eh, il-pis tagħha fuq ċentru ta' koordinament li madux jeżisti rrit ikonna salvataċ film, eh, eh, aġenzija ta' salvataċ fl-Europa eh, jekk il mill-istati membru mux lest li għagġiċu. Iżda ma nistawx nistennew rridu namlu, nużaw il-mezzi kolla li nistaw il-għalix il-bqija l-valuri Ewropej jer u fl-imkien mannis fil-Mediterran. L-Honorable Keller, taċċetta blue card mill-Honorable Etridge. La, skużani, Sor Etridge. I tried. Provajt. <laughs> Okay, um, Mrs. James. L'onorevoli James al minuta Mikrofonu għal-kellim. Eh, L-Unjoni Ewropea fil-tentattiv inutli tiegħu biex jindirizza kwistjoni tal-migrazzjoni li hija inkoerenti hija mm, eh, somma ta' 11 biljun euro fejn Franz Timmermans semma wkoll hawn ġew li l-Ewropa m'għadix qed tesperjenza l-kriżi migratorja tal-2015 u 16 ma kienx jaf illi din il-ġimgħa il-Prim Ministru Libjan se jħabbar illi 800,000 immigrant minim, minimu se jindbatu eh, fl-Unjoni Ewropea fil-kontinent Ewropew. Għanzu, allura għanna 11 biljun, għanna 10.000 gwardja tal-kosta u sempliciment eh, traffikanti tal-bnedmin ma għatawx qalbhom Spanja għandha l-problemi tagħhom u r-Renju Unit għandu l-problemi tiegħu wkoll fit ċenil Allura il-100% biss eh, tal-messaġġ ta' Ewropa miftuħa li waslet għal l-Honorable Merkel mhijiex se twaqqaf dil-problema li għandna. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Scotta. It stopped. Okay. Grazie President. Grazie President. F'dawn l-aħħar snin aħna rajna eh, ħafna immigranti li kienu qed jidħlu fl-Ewropa eh, u kellna nagħmlu xi ħaġa għalihom il fatt li issa se jkollna kor permanenti eh, se jkun fil-fat se jnaqqas is-saħħa tal-forzi nazzjonali ta' sikurtà fl-istati membri biex jajnu lil dan il-korp. Il-kopertura finanzjarja mill-Unjoni miex bizzejiet biex tikkompensa l-istati membri. Barra minn hekk kumbat hemm il-fatt illi l-istati membri ma jkunux jistgħu umbat eh, eh, jimpiegaw nisohra biex jistostitwixxu l dawn hemm bżonn li jkun hemm iktar fondi biex ikun jistgħu jagħmlu ġestjoni tal-frontieri. Dan il-korp permanenti jista' jkun effettiv jekk jiġi użat forsi fil-frontieri tal-art, imma mhux fuq il-frontieri tal-baħar. Anzi, ir-riskju huwa għall-inqas fl-Italja illi il-fatt li se jkun hemm dawn nies kollha fuq il-baħar se jkunu anki Eh, jattiraw iktar eh, migranti klandestini. naħsbu li nkunu nistaw namlu xi ħaġa jekk nżidu l-Sofija, eh, però jekk dan ma nagħmluhx se nimlu passi l qudiem. Lura, skużawni, u barra mill-fatt li dan qed innaqqas anki mill-kompetenza tal-istati membri. Jekk f'dawn l-aħħar xhur e, fl-Italja naqset l-arrivi ta' dawn il-migranti, dana kien Uh, anki grazzi għal politika tal-migrazzjoni li ġiet adottata f'pajjiżi. Sumim domnu minut. Grazzi ħafna l-onorevoli Sinadios għal minuta u nofs. Wara ħames snin eh, jiena kontent li qed nara li l-politika tal-Ewropa qed tadatta ruħa għal realtà. Aħna inna ngħidu li rridu nżommu l-ordni pubblika il-sigurtà taċ ċittadini tagħna, l-interessi tagħna u għalhekk għandna bżonn ta' fruntieri sikuri. Forsi għandna destin komuni imma s-sovranità nazzjonali ma tistax tinqasam ma jistax ikun hemm ġestjoni kondiviża tal-frontieri għaliex inkella l frontieri ma jeżistux, il-frontieri jridu Eh, jibqaw kif inhuma imma l-Unjoni Ewropea moħħa biss fl-interessi tal-Ġermanja u l-alleati tagħha miex il-protezzjoni tal-frontieri li jinteressa hija trid sempliċement eh, tibat lill-migranti illegali fil-pajjiżi periferiċi bħal Greċja u l-Italja. Ja, Grazie. għafna l onorvili l enerġal minuta Grazie għafna, Sur President. Il-frontier esterni tal-Olanda mumiex eh, emmek, anzi il-Lampedusa umma eh, il-, il il-problema tagħna. E, hija sfida kbira u hija sfida li nistgħu nilqgħu biss meta naħdmu flimkien u jekk fil-futur irridu nbenefikaw mill-żona Schengen mingħajr frontiers e, interni, jekk irridu nkunu nafu min jidħol fl-Ewropa u x'inhu l-objettivi tagħhom, jekk irridu nikkontrollaw l-immigrazzjoni, u jekk irridu nassiguraw illi n-nies ma jingħatawx l-ażil e, se jirritornaw lura l pajjiżi tal-oriġini tagħhom, jekk irridu nassiguraw il dawn l-affarijiet kollha jiġru l-Aġenzija tal-Frontex hija neċessarja sieħ ta' ħajja neċessarja. L-estensjoni ta' 10.000 eh, gwardja hija neċessarja sabiex inkunu nistgħu nikkontrollaw mod effettiv il-frontieri esterni tagħna u mod ukoll kif nistgħu norganizzaw il-ġestjoni tal-frontieri esterni tagħna. Il għaliex minn flok ma jkollna xi ħaġa bażika jkollna xi ħaġa illi hija preżenti hemmhekk mod permanenti biex eh, noqogħdu fuqha. U naħseb illi Eh, situazzjoni hawnhekk tista' tgħinna u jkun hemm iktar possibiltajiet tal-Aġenzija tal-Frontex biex taħdem flimkien ma' pajjiżi terzi u tgħin lil pajjiżi terzi sabiex nkunu nistgħu nwaqfu l-immigrazzjoni illegali kif ukoll biex nassiguraw li persuni jiġu ritornati. Jina naħseb li din hija dan huwa pass neċessarju biex intejbu s-sorveljanza tal-frontieri tagħna biex nassiguraw illi l-ġestjoni tal-frontieri tagħna hija tajba. Nixtieq ringrazzja l-Onorevoli Mezzola tal-xogħol eċċellenti li għamlet biex tgħaddi dan il-Parlament. Grazzi. L-Onorevoli Sipel. Eh, grazzi, ovvjament li jkollna frontieri siguri esterni hija importanti ħafna għal funzjonament ta' Schengen u għalhekk ridu nilqgħu it-tisħieħ tal-Aġenzija Ewropea tal-Frontieri tal-Kosta iżda ċerta stati membri qed jitħaltu qed jitħawdu minn eh, frontieri siguri għal fortizza ma' fortizza. Eh, jinkwetaw qed tinħallu l-ħajjit tan-nies f'idej il-traffikanti tal-bnedmin u dal-situazzjoni nafu xini fil-Libja u din miex l-unika ħaġa li l-Ewropej mumi sempliciment għet jilħu il-responsabiltajiet demokratiċi u kristjani taħħom. Jek aħna għanna nħarsu l-leja mill-lat ta' konservativi l-autoritajiet għandhom jaħdmu ma' pajizi terzi eh, b'organizzazzjonijiet ta' ritorn għal persuni eh, li eh, jinataw l-istatus għal pajjiżi terzi. Fortunatament din id-deċiżjoni ma teħdiċ iżda il-Kunsill fejn il l li laqas huwa preżenti llum fl-awla, il-Kunsill waqt li kien qed jaħdem fuq il-pakkett tal-ażil għandu eh, jaħdem bħalna Kemm sa jinkonna nistennew eh, għal regolamenti armonizzati rigward ir-ritorn ta' dawn il-persuni? Sa kem mhux se jkollna ftehim, mhux se jkunu nistgħu nitkellmu dwar eh, il-frontieri siguri tagħna. Grazzi, grazzi, taċċetta blue card. Le, mhux ħadd taċċetta blue card, skużani. Domnul Kölmel, un minut. L-Honorable Kulmel għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. U għafaqtu li nejdu li nsaħħu l-Frontex li nsaħħu ovvjament għanna bżon aktar personel, aktar persuni, aktar staff. Iżda fl-istess ħin, il-rekwizita l-addizzjoni ta' 10.000 gwardja eh, jurina problema oħra, illi mux solvu l-problemi eh, tal-Unjoni Ewropea permezz ta' sempliciment nitolbu għal aktar u aktar flejjes il-ħin kollu repetutament. Li għanna bżon u għaxi forma ta' leġizlazzjoni legali li għakomprehensiva u li l-kontroll jerġa' jaqa' fidejn l-Ewropa